Il-minuti ta' din il-laqa ser jiġu approvati mill-Parlament fil-bidu ta' sezzjoni li jmiss jekk m'hemmx oġġezzjonijiet il-mozzjonijiet li għaddew illum ser jgħaddu jiġu moddija lill awtoritajiet relevanti il